Messieurs, un peu de silence. Mela, signori, jekk iġobkom nitlob ftit silenzju fil-kamra. Importanti li jissa nibdew il tagħna. Dewennet nixtieq nitlob lill membri fl-udjenza qegħdin naraw aktar nies li dej deħlin fil-Kumitat Budgetarju, pero nitlobkom biex iżomu silenzja kif titlu fil-Kamra li xil-laqa tal-koordinaturi damet iktar mis-soltu u għanna agenda mimlija u l-agenda għal-lum għanna għanda numru ta' punti. Il-lum kif tafu l-ħamis varnof sinar diġa l-istess ġurnata ta' sessjoni plenarja u għalek naf li intom kolla ħerqani biex tmorru l-ura fil-kostituenza ta' kom, mela tit silenzja kieġobkom. Ninsab ċert li intom rajtu l-agenda, kantkom xi kummenti, jekk dak mhux il-każ, nadottaw l-agenda. Fil-aħbarijiet tal-kobu tistaw taraw hemmhekk x'għandkom, x'għand nerġa' mela għandna punt lita l-approvazzjoni ta' l-minuti taħt l-aħbarijiet tal-President. Bikko, minħabba il-problemi li kena f'interpretazzjoni, nixtieq ngħidilkom li l-interpreti ċeki ħajkun disponibbli bis fl-erba. Punt tlieta, mela, hawnhekk tkellimna fuq il-minuti tal-budget, aħna sarin segwu l-proċedura tas-soltu hemmhekk nikkonsidraw dawn il-minuti adottati jekk mawx eh, punti li intom tixtiqu tqajmu sa tmiem il-laqa. Mela niproponi li jissa ngħaddu mal-ewwel għal-voti. Il-ħin tal-voti fuq l-aġenda u dan huwa punt 10 fuq l-aġenda. Għanna is-Sinjura Nadesh. Fuq is-suġġett ta' tkabbir politika u kriterji marbuta magħhom u anki l-interessi strateġi tal-Unjoni Ewropea. is Nadezhda Nenski. Voilà, vous avez votre liste de vote et on vous distribue un amendement oral. Intom suppost il-koll għandkom il-votazzjoni eh, u dinkom ħajkonna u koll punt numru 6 meta niġu biex nivutaw fuq amenda numru 6 mel nistaw nibdew nivutaw fuq il- Nibdew nivutaw, kulħadd għandu il-karti tal-voti. Is-sur Riken, għandek il-karta fidejk? Is-sur Calvin, għandek kart? Le. Mela intom eh, eh, ma tkomx għalfej kolkom kardax bekk eh, waqajtu l votakom Le. Fil-House of Commons normalment ikonna il-votazzjoni kontra il-votazzjoni bejn laburisti l konservattivi. Mela, naddu għan, għal-numru wieħed, kompromess għada, dawk li ma favur, dawk li ma kontra, Tnejn kontra, astenzjonijiet, ma' ox astenzjonijiet, ma' mela din ġiet adottata. Amenda numru tnejn. Mela, niġu għal dan il-punt aktar tard, għax din hija koperta parzjalment minn punt A kbir. Jekk aħna noddotaw punt B kbir, dan jiġi ukoll kopert, allura forsi dan jaqa'. Għalhekk dan il-każ, aħna serna dola minn amenda numru erba' Jekk iġokkom ftit kwiet, amenda numru erba. Irin firms, dawk li ma favur, dawk ma kontra, zewċ astenzjoni, din ġiet adottata. Amenda tlieta, is-sur Molser, kompatibli, ir-rapporter kontra, inti favur, ħatmu favur, zewċ persuni favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda ħamsa, is-sur Paksas, kompatibli, ir-rapporter favur, minu favur, kontra il-maġġoranza hija kontra astenzjonijiet mela li PP hija żolata fuq dan il-punt mela m'għaddiċ. Amenda sitta. Issa hawnhekk hawn amenda orali li ġiet imqasma lilkom tixtiequ tikkommentaw fuq dan, rapporterna dex, Iva aħna nixtiequ nintroduċu amenda orali biex nikkjarifikaw l-idea li l-Kummissjoni da tikkonsidra il-tkabbir ekonomi tal-beneficjari sabiex bekk ma jarawx tnaqis radikali f'assistenza li tkun dieħla il-finanzjament f'waqtu ifisser li il-sistema tal-IPS brabta mal-GDP tal-pajis ma jkunx qed jitnaqqas mod kbir u dan jorbot ukoll mal-kunċett li meta wieħed jipparaguna l-finanzjament għal beneficjari wieħed jista' juża wkoll mezzi oħra apparti l-indikaturi per capita. F'dan il-każ il-perċentwal tal-finanzjament għal kull GDP jgħatem biex ikunem titjib sistematiku minn eh, min bini ta' istituzzjonijiet. L-amenda orali il-proposta tana ili nbidlu din il-parti din bl-Ingliż ħanaqra. 2007-2013 a fish beneficiary country except Croatia would range between 10 and 30% with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 l-istimi taħħajja bazata fuq il-ċifri ta' Digi Budget u d-bassi għal pajjiżi kandidati għal dak li ju tkabbir reali għal kandidati potenzjali għal ta' rapporti minn entitajiet ta' d-bassir ekonomiku, ġifri dinja l-amenda orali li aħna qegħdin namlu. Merci Nadejda. Karl Haglund a demandé la parola. Grazie tassew, Sur Karl Haglund. Mela, proċedura. Huwa diffiċli biex nidu pożizzjoni fuq dawn eh, l-amendi orali, għalix eh, specialment meta daw jitres u għal u dim il-vot, ġifiri aħna ma sawx nappoġġaw għalix aħna ma kenniex istruzzjonijiet u ma stajniex eh, nistudjaw kemm xi aktar, u ma nistgħux nappoġġawha. is Bilan. Iva, jina għandi nerfa il-ħtija unek, għaliex jina xtaqt nibda l-test oriġinali u nixin nir-ringrazzja s-Sinjura Nadesha tal-li laħqet it-talba tagħna li it-test oriġinali kien daqsxejn diffiċli biex wieħed jifmu. il test issa huwa pjuttost ċar u allura m'hemmx eh, bidla fis-sustanza, u għalhekk nistgħu ngħidu aħna favur. Tajjeb wis. Mela, jiena ħannessa għal-vot amenda numru 6 bl-amenda orali, minu favur. Grazzi, minu kontra. Il-grupp liberali u xiftit membri oħrajn, astenzjonijiet. Salvador ħatastieni, iva jider li jemma stazzjoni spanjola, għemmek. U għanna astenzjoni pollakka, skużawni dwar dan u għanna sezzjoni franċiża wkoll. Tidu tivverifikaw? Tajpu jisħan verifikaw. bieg l l'amendement oral. Bon, għalli, l-vot est veri. Iva, bil-votazzjoni eh, miftuħa, għanna amenda, bil bl-amenda anzi orali u kol, inkluza. Mela nivutaw. Tajb wisq, mela għanna votazzjoni wahda li għani, sa vot wieħed li għani es, il-votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa, 12 favur, 10 kontra u 4 astenzjonijiet. Is-surrika astjena tajjeb? Iva, astjena, mela ma biddilna xejna unek. Għanna maġġoranza dejqa. Amenda seba, Mr. Molzer. Il-rapporter kontra minu favur. Minu kontra, il-maġġoranza, astenzjoniet maddieċ. Amenda 8, Sur Paksas. Il-rapporter huwa kontra, minu favur. Minu kontra, astanzjonijiet ġiet adottata. Disa, sur jern, minu kompatibli, l-rapporter huwa kontra, minu favur. Kontra, Grazzi. Astenzjonijiet? Iva mela l-maġġoranza hija kontra, mela ma ddiċ. Is-sur Johan Ferm, il-punt 11, il-rapporter favur, mela favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 10, mnu favur, minu kontra, grazzi astenzjonijiet, il-maġġoranza hija favur. Amenda 12. Din hija Ranenski Nenski wkoll minu favur kontra. Tlita kontra, stenzjonijiet, grazzi, ġiet adottata, mela jessanna kompromess be kbira minu favur kontra. Astenzjonijiet. għaddit. Amenda t-nej, Mr. Johan Fern. Din ta' mod automatiku għax din hija koperta permezz ta' kompromess punt B u punt akbar. Mela amenda 14, is-Sinjor Nenski, minu favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Amenda 15, is-Sur Fern, appoġġata mill-rapportier. Kontra? ħatman met jastieni u dinġiet adottata b'mod unanimu. Mela l-aħħar vot finali, issa niproponi li konna vot elettroniku, il-votazzjoni miftuħa. Is-sur Rike ħaj vota favur, mela ħajkonna plus ekstra, il-votazzjoni maluqa, kulħadd tivvota. 23 favur, 2 kontra, astenzjoni waħda. Nifirħu lil eh, Sinjura Nenski. Voilà et le baisement de Salvador. Alors, euh, nous pouvons passer... Mela, tajib wis, naddu wissa l-punt 11. Issa na talba għal trasferiment. Signora Balzani, għet tuħsib dan. Mela, nitolbu kom ta' aktar informazzjoni dwar talba numru 9. Iva jina diġa prezentajt din l-informazzjoni fil-għalli kena t ta' Mejju, għalek issa ser nivutaw fuqom sabiex bekk nkun nistaw nidu għal ħlasijiet għal ħlas għal seba program għafa sa' sajf għalek għet nitkellmu fuq il-budget linji ta' budget it-tliet punti il-pjan ta' rikupru li l-Komissjoni qed tinformana li qed tinformana li hemm ħafna komplessità Umbat fis seba program affas, bżon il-finanzjament qabel il-btajl tas sajf ġifri li kien ridu nipruvaw natu din l-accessibilita li il- eh, għal dan il-pakket ta' flus li kumżjoni t-proponina u kol. Is-sur Salvador Gariga, kjoġbok. Iva, grazzi tassew, jina mandiċ. Ma nishtiqx li infiċkel il l-iskeda ta' ħlas tal-Komissjoni Ewropea maħna xtaqna aktar ftit iktar informazzjoni rigward kif il-programmi li ma kinux ġew implementati kif suppost, kif marru, kif spiċċajna b'dan il-ħlas żejjed f'ċertu programmi. U li saf l-aħħar waslunna biex eh, isir dan it-trasferiment. Fin-nota, Aħna m'għandniex ħafna dettalji fuq il-programm kif aħna tlabna, għalhekk importanti li nsiru nafu aktar dwarhom għaliex meta aħna qbilna mal-pjan tal-kupru li kien ukoll jinkludi l-appropriazzjonijiet minn numru kbir ta' linji u kategoriji oħra bl-inklużjoni tal-agrikoltura, aħna dejjem tlabna għal aktar informazzjoni biex inkunu nafu eżattament x'mar ħażin bil-pjan tal-kupru. Għent aħna rridu nirranġaw il-mezzi għal dak li verament neħtieġu. U ta' bilħaq dinja situazzjoni fejn l-aġġustament ma seħx b'suċċess jekk ir-rapporter jaħseb li għandna nivutaw favur tajjeb però aħna għandna bżonna din informazzjoni xorta waħda. Iva, grazzi ta' Sessur Alvaro. Grazzi tassew, sur President, jini kolli najt li sa l-axar sentenza jien għandi suspett li s-sur Gariga fil-fat kien qed jitlob biex nirrifjutaw din il-proposta. Issa ta' bil-ħawnek u għajjem punt importanti ħafna, x'informazzjoni għanna dar daw il-programmi. U għalhekk il-programmi mhux qed jaħdmu f'dak il-każ inkunu rridu nkunu nafu għalfej dan qed isseħħ sabiex bekk intejbu l-affarijiet għal ġejjeni. Jiena naħseb la forsi l-affarijiet jistgħu jkunu arm li qegħdin. Jista' jkollna rizorsi mill-networks tal-enerġija. Per eżempju, networks ta' enerġija offshore u din tista' twassal ukoll għall enerġija li tiġġedded u din tista' titnaqqas. Allura kull stat membru qed jara kif jista' juża iktar enerġija li tiġġedded u din tot mhux għall pajjiż tiegħi biss imma l-istati membri kollha. U naf li hawnhekk hawn element ta' urġenza. Diġa nafna mistoqsijiet dwar dan fis settur tal-agrikoltura kif nistgħu nużaw ġifri rizorsi disponibbli, però rridu naraw ukoll element ta' simbolizmu li jeżisti hawnhekk. Jekk għandna nħarsu li qafas multianwali, jekk għandna din nieħdu flus minn eh, min settur u poġġuħ fiħor jien naħseb li f'dak il-każ dan huwa sinjan ħażin qed nagħtu għaliex jien irtin kun naf eżattament x'inhu jiġri għalfejn m'għandniex inżommu dawn il-finanzjament fis-settur tal-enerġija ġek għana rridu naħlu dan il-flus fuq l-enerġija li tiġġedda da jiddependi ovvjament mill-istati membri. per jenna naħseb li s-sinjali qed nibatu hawnhekk huwa ħażin. Speċjalment dal-istadju, grazzi. Grazzi tassew. Iva, personalment ma nistax nifhem eżattament kif aħna nistgħu nsibu ruħna f'tali sitwazzjoni. Wara il-laqa li aħna kellna l-bieraħ, fil-grupp tal-koordinaturi aħna l-koll tkellimna dwar lezzjonijiet li aħna nistgħu nitalmu minn eh, dak li għandu x'jasam l-appropriazzjonijiet taħlasijiet. Aħna fil-fatt kellna delegazzjoni mill-Kumitat tal-Budget eh, bl-inklużjoni ta' Sur George Lyon u delegazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni mexxija mill-Direttur Ġenerali tal-Budget. Issa aħna ridna nkunu nafu għalfejn kien hemm id-dewmien u kien hemm nuqqasijiet Issa, ma nistax nifhem għalfejn dawn il-punti ma tqajmux il-bira. Jina qalu li li data ta' skadenza għal komitat tal-budget u għal ewwel ta' ġunju. Allura jekk ftit gruppi ħossu li aħna ma kellniex biżiet informazzjoni, sissa jiena naħseb li nistgħu nipposponu il-vot. Termini legali, iva aħna nistgħu nipposponu l-vot. U nipposponu l-laqa l-aħħar ta' Mejju nistan posponu għal ħar ta' Mejju, l-31 ta' Mejju. Intom tkunu kontenti b'dan ir-rapporter taqbel? Iva, li memx eh, problema, aktar ma jkollna informazzjoni, ovvjament, aħna aktar naħdmu aħjar, ċfri jek għanna ħin, iva, jenu zaħda għal ħin taj, pero niproponi u koll li nerġaw naqlaw birre għad dokumenti l-Kommissjoni diġa taħtna, għalix hemm ħafna punti interessanti li diġa nistaw nsibuħan fid dokumenti li għedin fidejna, grazzi. Grazzi tassew, grazzi tassew nerġa' ngħidilkom. Però hawnhekk għandu trasferiment kbir, hawnhekk qed nitkellmu fuq ammont ta' flus sostanzjali bħal numru ta' kollegi jiena m'iniex inħossni sew, m'iniex inħossni tranquill li wara tliet snin mill-bidu ta' dan il-programm, l-Eco Wind Program, għanna 5 biljun euro mill-budget Ewropew għal sentej sħaħ li huma parti mill-pokket ta' 30 biljun euro li ġejjin minn Brussell. għamminu Brussell u Lussemburgu jgħidu hekk. Nofsom ġejjin mill-Bank Investment Ewropew u nofsom ġejjin mill-budget tal-komunità, ġifri l-idea i jew kella tkun li ikolna strategija ta' rkupru iffinanzjata minn 25 budget nazzjonali U dan qed isseħ fi żmien meta il-pajjiżi tagħna qed jerġgħu jaqgħu lura fi kriżi finanzjarja, lura din dan huwa preċedent vera ikrah. Tlet snin wara hemm mijiet ta' miljun ta' euro, euro li ma ġewx użati u ta' bilħaq irridu nasbu da' sew dwar il-proċeduri ta' neċina. inħoss li dinja xi ħaġa straordinarja, budget żgħir qed nippruvaw nagħmlu l-aħjar biex nippruvaw l-aħjar finanzjament għal politika innovattiva, l-investimenti li jkunu mirati sabiex iwaslu jixprunaw it-kabbir. Unbata aħna nindunaw li daw il-flus fuqsma li huma tant importanti hekk kif fil-fatt ġibdinna l-attenzjoni s-sur Alvaro li hija priorità politika importanti dal flus qasbis qed jintuża. Għalhekk jiena nipproponi li biftejma rapporter u suġġeriment ta' membri oħra niposponi dan il-vot. Ikolna dan il-vot fil għali mis fil-31 ta' Mejju. U dan it-tant, aħna jkollna ċans biex neżaminaw informazzjoni kollha li kienet fidejna anki informazzjoni aħna nakvirġa bina mill-Kummissjoni Ewropea. Mela, punt 12. Is-Sur Fernandez? Nalqas biss ġi hawnhekk għaliex ma kienx hemm talbiet għal trasferiment. Għalhekk mela nerġgħu lura l-punt erba' fuq l-aġenda tagħna tal-lum. U ġifieri itħejjija għal eh, budget tal-2013. Ir-rapporter huwa Giovanni Lavia. Grazzi, President. Eh, fil-waqt li qed niddiskutu dwar l-approċċ tal-budget għall eżerċizzju li jmiss, Dan il-waqt huwa tassew waqt importanti. Għaliex qed nindirizzaw il-prioritajiet dak li għandu xaqsam l-użu tar rizorsi Illi sfortunatament huma rizorsi skarsi f'perjodu ta' kriżi. U għalhekk huwa importanti l-waqt dan il-mandat illi edin niddiskutu dwaru għaliex Il-pożizzjoni tagħna u reazzjoni tagħna fir-rigward tal-proposta illi kienet faslet il-Kummissjoni f'perjodu ta' kriżi bħal dak illi għaddejja minnu l-Ewropa. Jidher biċċar illi il-proposta illi ser jagħmel il-Parlament trid tirrifletti bir-reqqa il-moment li għaddejjin minnu l-Istati membri u ovvjament ma tistax tkun f'kuntrast mal-klima ta' austerità kbira illi qegħdin naraw fl-Ewropa kollha kemmi. U għal dan il-għan meta jiena dort il-kumitati tal-Parlament jiena tlabt lil kollegi kollha biex jesprimu il-prioritajiet politiċi tagħhom, ovvjament frabta ma dik li hi l-istrateġija komplessiva illi aħna sibna fil-linji gwida tagħna ġifieri tkabbir zvilup impjiegi mod partikolari impjiegi fost iż żazax U jina tlabt illi f'rigward ta' dawn is-suġġetti nidentifikaw l-aħjar modi ta' kif nistgħu nsibu r u innaqsu jekk huwa meħtieġ jew narġaw nirrevedu xi programmi illi mhumiex f'konformità mal-istrateġija komplessiva imma li għandhom ukoll livell ta' implementazzjoni modesta. U jiena, għabbażi ta' dan, fassalt l-abbozz għal mandat ta' trilogu li l-bieraħ. Battu il-kollegi kollha permess ta' segretarjat. Ovvjament hemm xi suġġetti ġenerali li aħna rridu niddiskutu dwarhom u li huma dwar il-proposta illi għamlet il-Kummissjoni b'riferenza għall allokazzjonijiet ta' impenn, għall allokazzjonijiet l-appropriazzjonijiet ta' ħlasijiet u xi suġġetti partikolari. Jiena qed nitkellem dwar l-appropriazzjonijiet għall-impenji fejn is-soltu nesprimu l-prioritajiet politiċi tagħna u l-Parlament dejjem użhom biex jagħti xhieda ta' dawk li huma l-prioritajiet ta' azzjoni tagħna. Jidher biċ-ċar illi fuqt ta' kriżi b'livell oli ħafna tal-rals u kol bitwemmin tal-Komissjoni illi ma nistawx inkomplu, inżidu il-budget tal-komunità, il-proposta tal-Komissjoni kienet illi nifrizaw il-budget fir rigward tal-impenji. Ġifiri nillimitaw iż-żidiet tal-impenji sal-livell tal-inflazzjoni, ġifiri 2%. Din hija għażla ovvjament politika u hija għażla politika b'saħħitha illi probabilment irridu nivverifikawha fid-diskussjoni tagħha tagħna u naraw x'jaħseb dwar il-Parlament għaliex dan ifisser il qegħdin nifriżaw il-prospettivi Ewropej u jiena nemmen bisħieħ illi biex noħorġu mill-kriżi biex ikonna din il-modija ta' tkabbir u ta' żvilupp biex nappoġġaw l-ekonomija Ewropea aħna irridu aktar Ewropa u mhux inqas Ewropa. Iżda minnaħa l-oħra aħna għanna ħtieġa ċara, ħtieġa ta' ħlasijiet. Il-bieraħ kena laqa ta' monitoraġġ dwar l propressjonijiet ta' ħlasijiet, dwar il-ħtieġa ta' ħlasijiet fuq livell komunitarju u rajna biċar minn din il-laqa li din il-ħtieġa hija b'saħħitha għall-obligi li diġa għanna u l-impenji ġuridiċi li għanna. U għalhekk idher biċ-ċar il-proposta tal-Kummissjoni illi ra dak li aħna konna tlabna fil-linji gwida, aħna konna tlabna li kunem budget, responsabli budget realista, hija proposta illi hija f'konformità mal ħtiġijiet tal-Parlament u aħna nittamaw illi l-previżjonijiet tal-Kummissjoni ikunu bizzejed biex ikopru l-ħtiġijiet tagħna. Il-bieraħ matul il-laqa rajna kif dawn eh, dan it-bassir tal-Kummissjoni qed iqisu u wis probabbli ġew meqjusa fuq livell politiku fir rigward taħtiġijiet dawn huma ikbar, iktar, superjuri. U għalhekk irridu nivverifikaw matul is-sena eh, kif sejrin il-ħlasijiet fir rigward tal-budget 2012 biex nevitaw illi ma jkunx hemm trasferiment kif ġara fis-sena l-oħra tal-ftiġiet ta' eh, ħlasijiet tal-2011 fl-2012. Rridu nevitaw illi fl-2012 ikon impenji li ma jkunux imħalsa u li dawn imbagħad jiġu trasferiti għas-sena ta' wara. Preferenza għal eh, headlines uniċi aħna fassalna xi prioritajiet u sħaqna dwar xi elementi fl-ambitu tal-abbozz ta' mandata trilogu. Il-headline wieħed A qed tara illi qed jikbru l-impenji bl-4.1 fil-mija u l-appropriazzjonijiet ta' ħlasijiet bi 17.8 fil-mija meta mqabla mal-proposta tal-Kummissjoni hawnhekk għandna l-ikbar konċentrazzjoni ta' appropriazzjonijiet tal-impenn għaliex għandna l-akbar programmi hawnhekk għall-appoġġ għall-iżvilupp u għall-innovazzjoni u l-kompetitività u dawn jirriflettu l-prioritajiet tagħna. Livello dei pagamenti Qed nikkonsidraw ukoll il-livell ta' ħlasijiet li ġew ġi propost bħala livell meħtieġ. Stima realistika hawnhekk biex tkopri l-ispejjeż tal-programmi ta' riċerka illi ser jaslu fit-tmiemhom. Aħna wkoll nilqaw ir-rwol il-qed lill-SMEs bħala xprun għall-iżvilupp. Ukoll l facilitar tal-miżuri ta' aċċess għal kreditu. Ġifir investimenti għall-istrumenti finanzjarji permezz tal-programm ċip illi qed jingħataw aktar finanzi. Jiddispjaċini il-programm Progress raxi tnaqqis f'dan l-pjanar finanzjarju u dan japplikaw kolla l-awtoritajiet ta' supervizjoni fejn il level ta' finanzi jiena naħseb li mhuwiex biżejjed biex jippermetti biex aġenziji bħal dawn ikunu jistgħu iwettqu l-anijiet tagħhom. Nixtieq infakkarkom ukoll dwar l-importanza ta' xi programmi bħal lifelong learning anke frabta mal-prestazzjoni eccellenti ta' implementazzjoni li dawn kellhom u rwol strateġiku tat-ten. Illi rajna li l-Komissjoni tagħhom mhux ħażin attenzjoni. Kapitlu apparti f'din il-headline huwa dwar il-proġett ITER hawnhekk naħseb illi m'għandniex dubju. Il-abbozz ta' budget tal kummissjoni qed jipprevedi illi finanza 360 miljun eh, con eh, il redeployment dal bir-redeployment fċertu linji l-iktar fl-ispejs amministrativi tal-seba program qafas. Dawn huma riżorsi illi nistgħu naqsuhom tgħid il-Kummissjoni, pereżempju. Fil-tnaqqis fil-joint undertakings Imma ħna rridu naraw x'konsegwenzi jista' jkun hemm ta' dan it-tnaqqis u jiddinna illi huwa sew hekk kif għamilna fil-rabgu illi l-Parlament jisħaq illi jista' juża l-istrumenti kollha illi huma previsti fil-tejjim interistituzzjonali u fir-regolament finanzjarju. Hekk kif kienu qablu t tliet istituzzjonijiet fl-aħħar tal-laqgħa tal-konċiljazzjoni tas-sena l-oħra. Differenza għal headline u headbe Aħna esprimejna tħassib tagħna dwar is-sitwazzjoni tal-ħlasijiet f'din eh, il-headline. Il-Kummissjoni ma setex tħallas 12 il-biljun euro fl-aħħar tas sena 2011 marbuta mal-talbiet tal-Istati membri. Jiena sħat il sitwazzjoni bħal din m'għandix tarġa' tirrepetu ruha biex nevitaw li kunem hemm riperkussjonijiet fuq il-budget tal-2013. Jiena naħseb il-livell attuali ta' ħlasijiet. U għal-ewwel pass L-ewwel pass pass meħtieġ illi formulat il-Kummissjoni f'konformità ma' ħtiġijiet ta' din il-headline. Referenza għal headline tnejn jiena nixtieq ngħid illi hemm żieda fil-marġni dan din iż-żieda hija marbuta mal-font ta' zokkor u kol l-allokazzjonijiet tal-ħlasijiet tal-iżvilupp rurali u kol it-tlestija tal facing in għal ħlasijiet diretti. U anke hawnhekk irridu nżidu l-ħtieġa finanzjarja. Jiena naħseb il proposta tal-Kummissjoni hija waħda pożittiva dik li ma tibdilx il-finanzi tal-politika komuni tas-sajt imma wis probabbli jridu nevalwaw il-referenza għal politika integrata marittima fir rigward tal-headline 3A fejn l-impenji qed jikbru bil-1.8 fil-mija u l-ħlasijiet bi 12.1 fil-mija bi 11.1 fil-mija dawn huma f'konformità mal-ambizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fi spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Nisħu ukoll dwar l-importanza illi niġġieldu l-kriminalità mod partikolari dik fuq l-internet illi qed tagħmel ħafna ħsara lill ekonomija tagħna u koll ħtieġa illi napoġġaw il-programmi marbuta mal-migrazzjoni legali u illegali. Hemm xi problemi marbuta ma' nuqqas ta' implementazzjoni ta' xi linji tal-budget. U dwar dan irridu naraw x'inhuma il-kawżi u x'inhuma raġunijiet dwar il-headline li tabe nafu il-koll il-dinja li zar waħda u għedin naraw xitna izzaj frigwar ta' l-impenji u l-ħlasijiet. Rajt ukoll mod pożittiv illi kien hemm żieda li ġiet proposta referenza għal programm Youth in Action illi wera illi seta' jassorbi sew rizorsi u possibiltajiet kbar f'termini ta' effetti pozittivi. Iżda nixtiequ nitolbu sforz biex innaqsu id-distak tal-komunikazzjoni fost l-istituzzjonijiet u ċittadini Ewropej. Distak illi irridu nirranġawh biex inżidu il-livell ta' sem fil-konsultazzjonijiet fil-kampanja elettorali li jmiss tal-Unjoni Ewropea u nittamaw li jkun hemm livell ta' sem, livell ta' parteċipazzjoni akbar meta mqabbel ma' li modi. Il-headline erba hija headline pjuttost delikata għal parlament Ewropew. Kif il-kol tafu? Spiss, fl-aħħar snin, aħna kena n-intervjenu fil-rigward tal-proposti tal-Kummissjoni u fil-proposta din is-sena qegħdin naraw zida fl-impenji ta' 0.7% u tal-ħasijiet tal-5.1. Din is-sena qegħdin naraw żieda ta' sinifikat hawnhekk li hija dik ta' 272 miljun euro li par Microfinancial Assistance u DCI bil-mandat ta' trilogu nitolbu l-Komissjoni biex ittina xi spjegazzjonijiet biex tgħidilna għaliex għandna dawn it-tip ta' rizorsi li qed jitnaqsu għaliex aħna jekk nagħmlu tnaqqis nistgħu naċċettawhom imma rridu nkunu nafu x'qed nifrankaw. Imma ma nistgħux naċċettawhom jekk dawn ikunu msejsa fuq strateġiji strateġiji li nkunu negozjajnijom minn qabel. Preferenza l-headline 5. Aħna qegħdin naraw żieda ta' 2.8% mingħajr il-Kroazja. Jiġifieri mingħajr ma' isna l-ispejjeż marbuta minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja. Zida bħal din hija minħabba obbligi li ġejjin mill-istatut u obbligi ta' kuntratti. Hawnhekk nixtieq nisħaq dwar l-isforzi li kien hemm fil-konsolidazzjoni tal-budget amministrattiv u il-Parlament dan jilqaw biġaru f'perjodu bħal dan, perjodu ta' kriżi li għaddejjem minnu minna. Mbagħad hemm il-kapitolu tal-aġenziji, il-livell globali ta' 748 miljun euro għal aġenziji u hemm żieda ta' fil-mija minħabba l facing in ta' seba' aġenziji li għandhom ħtiġijiet ta' finanzi biex jibdew jew ikomplu l-ħidma tagħhom. Aħna konna mħazba li xal-ewwel darba il-Kummissjoni naqset it-talbiet tal-Aġenziji li kienu f'konformità ma' l-pjanar finanzjarju. U dan naqsitu b-44 miljun euro, madwar 44 miljun euro. Rajt illi rizorsi għall-Aġenziji ma nistgħux nikkonsidrawhom bħala spejjeż amministrativi veru propi. Għaliex dawn jikkontribwixxu għal b'mod konkret biex nilħu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 fil-fatt jilħaq l-aspettazzjonijiet li aħna kellna. U jsegwi il-linja li konna n ninnegozjaw fih dan il-kumitat għal gwidi ġenerali għal ispiża fil-budget. Hemm ċerta punti illi dwarhom ħankun qed irresqu xi emendi iżda nista' ngħid illi l-opinjoni tagħna hija pjuttost simili għal mandat tiegħu. Fil-fatt aħna nix rridu li kunem riforma sabiex ispiża pubblika terġa' tkun waħda li fiq pubbliku jkun wieħed eh, b'saħħtu. U namlu l-aħjar użu tal-budget Ewropej minkejja illi eh, kellna xi tnaqis. Irridu kol indirizzaw it-ħassib tagħna illi fil-fatt eh, talba li kien hemm sabiex jitnaqsu il-pagamenti m'għandniex qawa Meta is-Sulevja semma l-adesjoni tal-Kroazja naħseb li għandu jsemmi dan fil-parti ġenerali tal-mandat u mhux biss u mhux jiddiskuti biss fil-headline numru 4 bħala azzjoni esterna għax wara kollox il-Kroazja tkun part il-Kroazja tkun part mill-Unjoni Ewropea minn Lulju li ġej. Minkejja l-fatt illi wieħed jista' jinduna illi hemm forsi xi żiddiet eh, fil-proposta tal-Kommissjoni għal 2013 naħseb illi jekk nistgħu nżommu ma' dawn l-ispejjeż tal-programmar finanzjarju nistaw nindunaw illi in ġenerali dawn l-żidiet ma kienux żidiet propji minħabba it-tnaqis li kien hemm fil-programmar finanzjarju u bżonn ikunu ċari dwar dan il-punt. Sirgwajt l iskussjoni din għandha tiġi imsemmija ta' spess minħabba speċjalment fil-spont politiku li nsabu fija u mhux tissemma fil lingwida biss. Il-progress kif semma rapporter il-progress li għadej minnu palissa maħniġ kontenti dwaru, specialment iktara il-klima li għedin fija fejm ħafna qatt. Namlu referenza għal Daphne u għal ġlieda tagħna kontra l-vjolenza kontra n-nisa u tfal Infatti rajna li hemm xi tnaqis hemmhekk, naħseb li għandna ninfukaw fuq dan il-punt separatament issa f'punt tlieta B naħseb li għandna bżon inkunu iktar kritiċi rigward il-tnaqis fil-budget li tipproponi l komissjon speċjalment meta nitkellmu speċjalment meta nieħdu konsiderazzjoni li sena 2013 suppost fiha sena ta' ċittadinanza Ewropea. Issa, l-aħħar punt dwar l-istrumenti esterni għandna bżonn inkunu iktar ċad nenfasizzaw iktar illi ngħidu le għal taqis f'din f'dan il-qasam. Aħna għandna rebbija qarbija u flus illi qed jiġu eh, allokati għal dan Iżda dan kollu ma jfissirx l-istrumenti ta' stabilità u dawk ta' qabel l-adeżjoni u illi flus oħrajn li kor li nataw drittijiet sabiex jirreforzaw id-drittijiet tal-bniedem għandhom dawn il-fondi dawn il-flus il-flejers kol għandhom jintesew. Għana fil-fat ġifiri għan iktar l-qoddim għan resqu l-emendi tana bil-miktub dwar dan il-punti. Grazie ħafna, Sur Alvaro. Grazie ħafna, Sur President. m'għandix wisq x'ngħid jiena relatur fil-fatt eh, ħadem tajjeb ħafna u dan huwa rifless fir-rapport. Uħan konsiderazzjoni l-opinjoni kollha tal-gruppi politiċi differenti u fil-fatt pittus kontenti bir-riżultat aħna nilqgħu eh, diversi aspetti li huma ta' importanza partikolari għalina, par eżempju, oqsma li ma partikolarment importanti fi ta' krizi par riċerka, żvilupp u investiment oli. Naraw illi hemm ifukar fuq dan u fuq anka l-anijiet tal-miri tas-sena 2020. Il-relatur fil-fatt ma bedax milli jindirizza direttament ir-Rawls. U indirizza ir-Rawls u semma li għanna bżon sri zidiet f'dan il-qasam għanna rridu li kuram budget intelligenti, budget illi jirrifletti il-ħtiġijiet ta' din is-sena partikolari minn flok konna budget li li jkun minn l istati membri b'mod artifiċjali sabiex b'ċimot mod jew ieħor l-anżommu l-figuri baxxi mill-emendi li ħadess u aħna ħankompli provaw nimbuttaw l qudim l-effiċenza u ntejbu l-effiċenza. Maħniex ċerti jekk ftit miż-żidiet u miex kollha kemm huma ġustifikati. Ġifieri jista' jkun illi nirranġawhom ftit, ftit minn numri, ftit mill-figuri, iżda konfidenti illi il relatur il zam ma l-opinjoniet ma l-punto di vista tal-gruppi politiċi differenti huwa qed iħares lejn il-futur hemm kwistjoni waħda li nistgħu nitkellmu fuqha. Illum rajna ġara fil-votazzjonijiet dwar ir-rilaxx għall-aġenziji. U ma nafx kif nqabad nindirizza l-kwistjoni huma kollha kemm huma meħtieġa skont id-diversità tagħhom. Għandna bżonn diversità kollha. Per eżempju, għanna bżon aġenzija dwar eh, edukazzjoni u taħriġ u mbagħad ikolla fondazzjoni li tindirizza l-istess żewġ aspetti ma nafx hekk għandix bżonnhom it-tnejn dawn, forsi għandna bżonn naħsbu fuq dan il-punt. Iżda, nixtieq nirringrazzja r-relatur għax naħseb li xorta għamil biċċa xogħol tajba, grazzi. Grazzi ħafna. Issa rigward l-aġenziji, f'sitwazzjoni hekk kif qegħdin fiha bħalissa, f'pajjiżi dak li nagħmlu huwa li noħolqu aġenzija oħra sabiex nirrazzjonalizzaw dawk l-aġenziji li ġaħanna. għandna. Alexander Alvaro xtaq iwieġeb? Din kienet biss mistoqsija modesta. Għaw ġew qed inħoss li qisu 30 eh, qed inħoss li hawnhekk hawn ħafna sħana ma nafx hekk eh, xiena qed nixxieħu taffettwani wisq it-temperatura. ejja ma nibdewx dibattitu fuq din il-kwistjoni issa. Jgħid il-President. Tista' forsi L-ewwel net tgħid il-kallima dak li dak l-abbozz li ħareġ bih Giovanni huwa abbozz verament tajjeb fih ħafna mimli spiritu Ewropew u din din xi ħaġa li għandna nilqawha naħseb illi huwa verament kompla fuq ix-xogħol li aħna konna bdejna fl-2010. U reġa' tefa l-fukar fuq il-minjiri tas sena 2020 qed jerġa' jfakkarna illi l-anijiet tal-20 tas sena 2020 għandhom jitlaħqu fis-sena 2020 u mhux wara u anka wara u għanna niprofaw nilħu dawn il-programmi, mux sepliciment naqbdu dawn il-lanije, dawn il-miri u inċaqal u għamal periodu iħor. Jiena verament kontenta illi semma l-aġenziji u korrissur u semma diffikultajiet marbuta ma dawn. huwa vera li jekk ħankomplu dejjem innaqsu mill-budget se daw l-aġenziji ħanispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ma jkollix bżonnhom iktar daw l-aġenziji ma tkunx vala pena li nżommuhom. Aleksandra, għandek raġun, però jiena il-persuna ħażina illi eh, qed tindirizza, għandek bżonn tindirizza l-mistoqsijiet tiegħek lil kunsill. Iżda l-kunsill bħalissa l-qasbis huwa f'pożizzjoni li jitkellem mal-gruppi ta' ħidma interistituzzjonali dwar il-kompromessi illi teoretikament diġà bilna fuqhom. Naħseb li smajna tal għodu stess kif il-Kunsill madux istituzzjoni Ewropea huwa diffiċli issa tkun taf li min titkellem fiħdan l-istituzzjoni. Il-Kamra kontra rida tiegħi illum votat sabiex l-istitut għal l-ugwalenza bej sessi issa votaw sabiex dan l-istitut jingħaqad ma l-istitut dak li hemm fi Vjenna. Jien ma naqbilx minn miegħu dan il-punt. Iżda ngħidejna marbutin. Issa, dwar l-approċ tal-Kummissjoni li tkompli tnaqqar mill-parti differenti tal-budget. Jekk inħarsu lejn mill-puntu di vista tal-Komitat eh, Ambientali, naraw il-budget tal-2013, U jina fil-fat mux ħakun relatur ehm, għal periodu li ġej, periodu finanzjarju li ġej, pero xorta rridu nindirizzaw għad il-kustjoni. U l-approċ għal-Komissjoni għal-2013 kienet illi tmur iktar l-isfel tnaqqas dak li konna ftemna miegħu taħt qatt legali mal-Kunsill ma nafx jekk nistgħux fil-fatt nisfurzaw l-Kommissjoni li segwi li segwina, segwi bil lil ħaqna. Però anke jekk ikollna l-ammont totali kollu kemmu xorta ħajkolna mont inqas minn dak li qbilna fuq mal-Kunsil fl-2006. Issa Giovanni tkellem dwar l-instrument DCI Iżda kollegi, il-kol kemm intom tiftakru li tleġġimat erba' ġimgħat ilu, il-President Barroso U Ban Ki-moon, il-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Maquda, deċidew illi jaħdmu fuq li indirizzaw ehm, il indir tal-kustjoni ta' tisħin globali u allokaw 50 miljun euro, za' mi fi ħajġi dawn flus. Naħseb l-istrumenti ta' DCI. Naħseb li għanna bżonn nerġgħu nħarsu lejn il-budget u nispjegaw l kummissjoni illi qed l-summa mod ħażin. Giovanni, fil-dikjerazzjoni, eh, fl-introduzzjoni tiegħek, tkellem dwar dak li ġara il-biraħ mal-Kommissjoni dwar il-pagamenti dwar ħasijiet. U inti qed li l-Kummissjoni kienet tat il-pagamenti skont il-politika. Tista' tispjegali dan il-punt aħjar? Għandi xi ideat x'issa tfisser din, però nixtieq nisma' direttament minn għandek. Xi tfisser bih dan il-punt? Grazzi ħafna Jutta. Issa Brantner, Senior Brantner. Jena nixtieq ngħid il ukoll nistgħu nappoġġaw il-linji ġenerali ta' dan ir-rapport u ringrazzjaw il-relatur ta' dan. Nixtiequ li l-budget ikun aktar aħdar, <laughs> iżda, favur l-ambjent. Bizda nizmi ta' kriżi rridu nassiguraw ruħna illi noħorġu mill-kriżi għall-aħjar mod tajjeb. Rridu għalhekk li jkun hemm iktar effiċenza fil-flużu tagħna ta' riżorsi. Nasab li dan huwa punt ewlieni. Nasab li huwa importanti wkoll li nidefendu livelli li semmit il-Kommissjoni. Din hija din tista' tkun punt diffiċli li indirizzaw, però irridu li nkunu favur l-Ewropa fuq dan il-punt. Ma nistawx ngħidu li rridu minn qasa zett Z unbat nibdew naqtaw naqsu mill-budgets allokati. Naseb irridu niddefinixxi l-prioritajiet tagħna sew. Ir-relatura mel dan u nappoġġjaw dan l-approċċ. Il-biżat tagħna tisir realtà nirreferi għal deċiżjoni tieħed dwar ita. jien naħseb illi qed jitnaqsu l-flus minn eh, oqsm oħrajn u pala fi seba u din hija direzzjoni ħażina fl-opinjoni tagħna. Nisana naqqas ma dawk li qalu ħaddieħor dwar in nuqqas dwar it-naqis li kien hemm fl-ispejjeż fl-oqsma ta' DCI u ħidma sterna ma nistax nifma li xed dan it-naqis jider illi l-Kummissjoni tikser il wediet illi għamlet dawn l-aħħar xhur. Jina naħseb li dan mux eh, mhux punt tajjeb. l-2013, id-deċiżjonijiet illi qed għal 2013 ħajkunu il-punt ta' tluq għal budgetana għal dawn is-seba' snin li ġejjin, ġejjin u mnazbux naħsbux li mixjin fid-direzzjoni tajba. Issa rigward il-programm Youth on the Move u Lifelong Learning, naħseb li dawn huma programmi utli ħafna, speċjalment meta naraw illi ċittadini tagħna dejjem qed jirsqu iktar bot mill-Ewropa. Nixtiequ li jkun hemm programmi illi dawk il-programmi li għandhom impatt dirett fuq il-ħajjiet tan eh, ċittadini tagħna jibqgħu isaħħu jitkomplew. Għana fil-fatt ħanres xi emendi dwar dawn il-punti kif dwar il-punti li fil-fatt għandi kif semmejt iżda mill-bqija nappoġġa l-kummenti tal-kellima l-oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna Francesca. Sur Stavrokakis. Nixtieq l-ewwel net nibda billi nirringrazzja relatur. Nixtieq nindirizza lil kulħadd bħala bħala rapporter fil-Regi Committee. Fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja ekonomika u il-problemi illi qed nindirizzaw naħba din il-kriżi, naraw illi irridu nżommu f'moħħna konsolidazzjoni fiskali u miżuri li ibsa meta nkunu qed insejsu il-budget stana. Però huwa importanti illi il-konsolidazzjoni fiskali l sabiex nġildu l-aspetti negattivi tal-krizi irridu illi noħolqu x-xogħol u nwaslu għal tkabbir u dan nagħmluh waqt li nindirizzaw il-ħtiġijiet differenti ta' kull pajjiż, irridu nindirizzaw ħtiġijiet anka tar-reġjuni tal-Ewropa. L-implementazzjoni ta' ħafna mill-programmi waslu fl-aħħar tal-2011 għal ġlieda kbira fil-ħassijiet rridu li hemm bizziet pagamenti allokati għall 2012 Is-sitwazzjoni iżda tidher li ħatmur għall-ar fl-2013. għalek jina nishtiq li namlu sejħa li l-Komissjoni u l-Konsil sabiex nanalizzaw dan il-proċess kollu fl-imkien mal-Parlament nerġa nirrevedu l-figuri kollha minajr ma neddu l-implementazzjoni l-2003 ta' dawn kollu fl-2013. Nina namel proposta u koll il-Reġi Komitti sabiex namlu sejħa l-Kunsil Komissjoni sabiex nġan evalwaw il-ħlasijiet meħtieġa għal-2013 għaliex dawn huma bbażati skont id-bassir li provdew l-istati membri nfushom u qed jintużaw bħala bażi għall abbozz ta' budget. Nishti nikkonkludi billi ngħid li l-abbozz ta' budget għal 2013 illi ġi prezentat mill-Kummissjoni naħseb li l-pagamenti li proposta minn wieħed B u ma puntat li taqluq tajjeb. Iżda, u se nibża illi mhuwiex biżejjed dan kollu grazzi. Grazzi ħafna, jeti President, issa s surz Salgadira. Iva, grazzi ħafna, Sir President. Iva, jina titkellem bħala kellima għal PPE, nishtiq fil-fat nir-ringrazzja lil Giovanni tal-prezentazzjoni tijaw. Il-mandat ta' abbozz għal dialogu għal-mandat għal-trilogu għanzi. Fil-fat, aħna naqblu mal-punti għawlenin li ressa il-rapporter, Iżda hemm ċerta tħassib eh, li tressa fid-dibattitu. Minnaħat tal-Kummissjoni il-budget tagħhom irrid jindirizza żewġ kustonijiet essenzjali, jiġifieri l-ħtieġa l-austerità li qed tiġi riflessa fil-fatt it-tensjoni finanzjarja fil-istati membri. Loġikament, għanna bżon u koll nindirizzaw il-tfaddil fuq livell komunitarju, iżda rridu li kunem ċerta lokazzjoni ta' pagamenti sabiex nevitaw problemi li qed niffaċċjaw bħalissa. Hemm ħafna programmi li qed jitwafqu minħabba nuqqas ta' fondi. Għandix informazzjoni mad kollega tiegħi Sur Godmanix illi qed jaħdem sfiq fuq dan fuq il-allokazzjoni tal-pagamenti. Skużani illi qed nisra il-figuri, sta jkollu nizom. Mistax il-stat membru kellhom il-pagamenti tagħhom ifriżati għall ISF għas-sena tal-2012. Din tagħmel aktar tagħmel situazzjoni aktar diffiċli il-Kommissjoni laqas biss qed tilħaq eh, tlaħaq mal-skeda tagħhom ta' pagament minħabba nuqqas ta' ħlasijiet. Mistax il-pajjiż fl-ISF u dissa fil-ERDF waqfu l-pagamenti. Ġifiri, s-sur Lavija rrit fl-istess ħin jitkellem dwar l-appropriazzjonijiet u eh, zida qawwija li kienem fil-ħlasijiet. Huwa possibbli illi dawn l-appropriazzjonijiet għandhom bżonn għandhom bżonn jiżdiedu iktar milli qed tipproponi l-Kummissjoni. Iżda ma rridux nitqubina nfusna. Billi konna figuri kbar dan mhux għasol il problemi billi noqdu t tkellmu dwar figuri kbar ma jistawx da mhux ħajsolvuna l-problemi tal-2013. Xorta rridu n-waslu għad kabbiru ħolqin ta' xogħol fl-Ewropa f sena l ġejja. Irridu illi l-mandat tal-budget, illi dialogu fil-mandat tal-budget tal-2013 li ħajbdew f'Settembru fil-fatt għandna nifukaw fihom eh, fuq il-ħlasijiet. Ma jamiex sens li konna livelli għalin ta' impenji, iżda irridu rridu illi dawn il-ħassijiet illi huma meħtieġa jseħħu l-awsterità li meħtieġa fl-2013 titkun riflessa fil-ħlasijiet ta' proprazzjonijiet ta' din is-sena. Hemm ftehim eżistenti diġà mal-Kummissjoni mal-Kunsill u aħna bħala l-Parlament irridu noħorġu bi proposta totalment indipendenti, proposta politika għal budget tal-2013 u naħseb illi din hija xaħġa li il-gruppi politiċi kolla ħaj appoġġaw. Grazzi, Sir Godmanis. Time. Uh, for that reason I will not repeat what... what, what. Et nara li ħejjeċi tabelli għalina unek. Jena nishtiq nejċa ġoħra l-lum. Il-lum Rajna dawn il-proposti ta' trasferimenti 350 miljun minn dan il-pjan tal-kupru ekonomiku. Issa, mistoqsija hawnhekk. Ija, jizġara b'dawn il-flejes, x'ser jiġri? Ser jiġu implementati jew le? Jina niftakar dawk iż-żminijiet meta ġi stabilit dak il-pjan, jiena ma kontx hawnhekk fil-Parlament, jiena kont Prim Ministru, u jina kont sodisfat illi 172 miljon euro eh, għal pajis ta' segżajr jisamma eh, e, għaw mis-sema. U jina għet nifem illi issa hemm 5 biljun u l-sigurta tal-ikel ukoll hemm biljun euro dawn huwa hemm nuqqas ta' flus Dan għanna pjan straordinarju għawnek. Forse ma nistawx inwaħlu fil-Komissjoni għaliex jiena nemmen il l-Kunsill u l-Parlament dan appoġġaw bil-vot tagħhom mhix deċiżjoni illi ħadet rasa il-Kummissjoni, imma hemm responsabilità komuni għal tliet entitajiet. Mhix il-Kummissjoni weħda biss għal rasa li għaddit dan il-proġett. Il-kwistjoni hija serja. Dan il-proġett kien eh, veloċi ħafna pala reazzjoni għal kriżi iżda l-implementazzjoni tiegħu bin-netwerk tal-enerġija nafu li huwa eh, proġett fuq medda twila ta' żmien, hemm infrastrutturi kbar, tittipjana, titallokal art. Jiena qed nifhem xi ħaġa waħda biss hawnhekk. Forsi rridu nistaqsu lil xi ħadd biex jagħtina rapport aktar serju dwar dan x'qed jiġri fil-verità. Għaliex jekk naraw illi fir-realtà mhux possibbli illi nimplementaw dawn il-flejjes jew ser jiġu implementati fi żmien 50 sena għaliex eh, jihdinna l-żmien biex nimplementawhom, mela allura irridu naraw x'ser nagħmlu. Ser nitolbu skuża, ser ngħidu li l-intenzjoni kienet tajba, imma fir-realtà il-problema hija illi fir-realtà ma nistgħux nimplementawhom Bat ikonna riserva, riserva zaħira, ma nafx kemmi biex inkopru l-ħtiġijiet illi sammu mhix possibbli kif qed taraw fit-tabella mhix kwistjoni ta' rapporti tal auditjar imma ta' likwidità u tarfinar nazzjonali. Dawn is-6 jew 5 biljun euro fl-aħħar tal-2011 illi ma tħallsux qegħdin bħala pis fuq spallejn il-Kummissjoni għaliex dawn għadhom irridu jitħallsu, forsi irridu twaqfu xi pagamenti biex jitħallsu oħrajn eh, minn għam daħħal fil-pjanar finanzjarju jgħafdu għaxiex qed nitkellem. Iżda, din ir-riserva hija realistika? Le, għandna problema serja hawnhekk. Il-pagamenti ser jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħna b'żewġ modi. Koeżjoni, żvilupp rurali, u kol nistaw nejdu riċerka u l-izvilup. L-affarijiet mhumiex ċari għaliex eh, mhux taqsek ċari għaliex ix-xjenzati qed japprovaw il-proġetti u mhux l-uffiċjali eżekuttivi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk ħadd ħadd ma jaf jekk dawn il-proġetti mhumiex applikabbli jew le. U għalhekk jekk eh, naraw illi m'hemmx riserva mela allura 6.8 fil-mija huwa l-ammont li aħna rridu niddefendu. Jena l-bira kelli tarif mill-kunsil li huwa pjuttost differenti. Huma b'mod politiku qed jippruvaw itawlu is-sitwazzjoni. Il-budget tal-2012 huwa għamna iktar huwa onqos inqas mill-budget tal- Iżda minħabba l-konsolidazzjoni jrid ikun Iżar, iżda aħna irridu naraw mod loġiku jekk huwiex 6.8 u mhux iktar, mela allura dan ifisser illi dawk illi huma l-esti illi jiddefendu dawn il-pagamenti mhux ser jitħassu din is-sena sena sena d dilla xi pagamenti sejrin jiġu mtawla b'sentej b'tlieta. Jiena ma naħsibx il pajjiżi li jinaqdu flimkien u jiġbru flejes friski f'seba' snin ta' MFF intom tafu li din hija deċiżjoni unanima fil-Kunsill. Kikun hemm pajjiż wieħed kontra ma jkunx hemm bidla fl-MFF. Qabel kien hemm il-maġġoranza kwalifikata, hemm issa fil-Kunsill le m'għadhomx hekk l-affarijiet. U għalhekk mhux ser niġbru aktar flejjeż ġodda biex inkopru problemi li għandna jina nishtiq li niksbu aktar informazzjoni dwar x'qed jiġri bir-riservi. U aħna mbagħad qed nitkellmu dwar l-RALs, ir-resti għal likwidità. Nafu li kien xi skadenza għal żewġ fondi għal perspettiva finanzjarja 2006 l-ewwel ta' jannar 2009 jekk ma żommux ma din l-iskadenza il-flejjes ma tħallsux titlefhom dawn il-flejjes meta jien ġejt hawnhekk u staqsejt lis-Sinjura Hubner biex tispjegali għaliex ma ġietx meqjusa din l-iskadenza Mbagħad l-affarijiet d-dewa l 2010 l 2011 Jekk naraw il-pagamenti mill-perspettivi kollha, naraw li għandna ħafna flus prattikament jekk ma tkunx lest salis iskadenza ma titħallas u ħadd ma jista' joqgħod jgħid le le le le. X'jiġri fil-verità xi pajjiżi jagħmlu riċevuti fuq il-mejda għal-Kummissjoni għaliex tibża minħabba l-impenji mbagħad jgħatħallas. tħallas Għonek rrid nagħmlu differenza. Jew xi flejjes mhux ser jitħallsu. Ġifieri fil-linja ta' fil svilupp rurali u forsi anke fl-arendi għaliex il-pajjiżi ma zammewx ma l-iskadenzi u l-obbligi tal-iskadenzi jew nagħmlu hekk jew inkella insibu l-informazzjoni naraw x'inhi hemm xi riserva li tista' tiġi użata biex inħalsu il-pagamenti leġittimi. U mux wieħed jgħid iwa jiena għamilt il-proġett u ħallasni. Hemm xi pajjiżi li għandhom biljun f'dew minn f'dawn is-soft funds mhux qed nitkellem dwar koeżjoni l-flejes din jiġu posposti għal bnadi oħra. Dan huwa marbut ma' deċiżjonijiet ta' sur la vija u koll il-kompitu ta' dan il-grupp ta' ħidma tal-MFF. Għalix il-konsegwenzi jistaw ikunu il proporzjon ta' flejjes li aħna ma nistawx nħalsu fl-2013 irridu naraw kemm nistaw nestendu nestenduhom jew jekk forse ma nistawx nestenduhom għall-2013-2014. Sfortunatament jekk naqsu dejjem dawn il-pagamenti, nistaw nifmu l-affarijiet. Imma fl-axħar mill-axħar min ser ikun responsabli fl-axħar ta' MFF ta' seba snin u aħna nalqu dan il-budget ta' seba snin ta' seba snin u dan jinsab fit-trattatu ma nistawx nibluhom l-affarijiet. Jina naħseb li l-proposti ta' Sullavija u ma tajbin u ta' min għom. Iżda hawnhekk il-kwistjoni hija illi jiena ma naħsibx li irridu noqogħdu niġġieldu, irridu naraw l-affarijiet bir-reqqa għaliex aħna responsabbli għal dawk il-miżuri li ħadna matul il-kriżi u ħadd ma jista' jipponta subajh lejna. Aħna minnek biex insalvaw il-banek u prattikament mhux possibbli illi nispjegaw lill persuni għaliex għamilna hekk, imma hekk għamilna issa. Il-bira jiena rajt il-lista ta' persuni li poġġejt maħħom fil-2000 f'Diċembru u żewġ persuni bisfa dal-Merkel u persuna oħra. Din hija normali għal għandna l-kriżi dimna U illum irridu naħsbu dwar dawn l-affarijiet oġġettivi. L-RALs, ir-riservi, id-disciplina u koll il-proporzjon tal-2013 u l-MFF li jmiss. Ma nistawx nqisu l-2013 u ehm, ma narawx x'sar u ma xarx u ma sarx fl-aħħar perjodu. Skużawni li dont nitkellem. Grazzi ta' din l-analiżi tiegħek u tal-kompitu eċċezzjonali tiegħek. Ir-rapporter. X'inhu l konklużjonijiet tiegħek minn dan l-iskambju ta' femmijiet? Iwa, jifqal kollega Alvaro anke jien meta kont qed nitkellem bdejt nħossi isħana u bdejt nereq xi ftit imma ħsibt illi għaliex kont fil-pożizzjoni ta' rapporter u nafu l-affarijiet mhux daqshekk ċari għax ma nafx kif ser jiġu aċċettat il-proposti tiegħi mill-kollegi. Imma eh, l-anke l-oħrajn ħassew isħana allura qed nħossni tajjeb għaliex ma kontx waħdi illi kont xi ftit eċitat. Issa dwar il-kummenti li għamlu l-kollegi. Jida bitċar illi mill-interventi tal-gruppi politiċi jiena qed nara li hemm xi ħaġa komuni, il-pjattaforma ċentrali jew l-elementi ewlenin tal-mandat ta' trilogu li jiddaħlu. Ovvjament, ser ikunem hemm xi differenzi il l-gruppi politiċi għabbażi tal-prioritajiet tagħhom ser eh, iresqu anke biex nitkellem dwar xi differenzi qed nara l-kollega mill-grupp tal-ħodor u nista' nimmaġna ser jipproponu dwar il-proġetti termandi l-ebda dubju illi aħna ser nsibu proposti kif kien hemm fis-snin passati. Nixtieq ngħid xi ħaġa iżda dwar dak il-intqal preferenza għal xi linji speċifiċi tal-budget dwar l-intestatura erba u l-intestaturi l-oħra fejn hemm xi tnaqqis fil-proposta tal-Kummissjoni jiena rajt li dawn huma marbuta mill-qrib mal din inqas ta' kapaċità ta' implementazzjoni ta' dawn il-linji tal-budget fis snin li għaddew. U għalhekk jiena naħseb li l-Kummissjoni faslet dan it-tbassir, dawn il-previżjonijiet għaliex dawn il-linji tal-budget ma jistawx jużaw sew ir rizorsi Għandi mistoqsija l kollega Juta. Għaliex jiena tkellimt dwar dawn il-pagamenti li saru b'mod politiku. Għaliex il-Kummissjoni tkellmet dwar pagamenti u diġa zammet f'moħħa li għamnu għastan impenn tal-politika ta' kozjoni. Ġifiri, il-rizorsi, kwota mir rizorsi mux ser tiġi użata mbagħad mill-Istati membri. Iżda u ukoll il-fatt il l-proposta li waslet l kunsil kienet ħafna akbar fir rigward tal-appropriazzjonijiet ta' ħlasijiet imbagħad ġiet reveduta u tnaqset. U Għalhekk inħoss illi saret evalwazzjoni politika biex ngħidu hekk f'dan ir-rigward. U għalhekk ġew irranġati l-affarijiet. Jidher ovju illi s-suġġett tal-ħlasijiet li rajni fl-interventi kollha, dan ser ikun is-suġġett ewlieni hawnhekk fid-diskussjonijiet tagħna kif kienet jgħid il-kollega Gariga. U hawnhekk aħna irridu noqogħdu attent immens. It-tabelli illi tana l-kollega Godmanis illum jgħatu xieda tal-importanza ta' suġġett. Suġġett illi ser insibuh qoddimna matul is-sena għanna l-monitoraċ tal-livell tal-infiq. Kif ukoll il-budget ta' rettifika il-budget emendatorju illi ser ikonna fl-aħħar ta' sena u li xi stati membri ser jagħmluh sa 30 ta' Settembru. U dan għabbażi tal-esperjenza li għanna ser jatuna indikazzjonijiet konkreti biex naraw jekk is-sena d-dialog sensiburu ruħna fl-istess situazzjoni ta' din is-sena, situazzjoni aħjar jew għar jider bitċar illi il suġġett kollu ta' ħlasijiet ser ikun marbut ma' dak li nagħmlu fl-2012 għaliex jekk fl-2012 il-budget ta' emenda ma jkunx ta' livell xira biex fl-2012 ikun jista' jkopri l-pagamenti kollha u dan ikonna nitrasferuha sena ta' wara jidher illi ser ikonna tsunami d Jiġifieri din il-mewġa dejjem dejjem tikber. Umbat, ovvjament aħna eh, ser nkunu fil-port imma ser insibu din il-mewġa li tkun ġejja għalina, tkun ġejja fuqna u dan jista' jwassal għal ħafna ħsarat. Ser nagħlaq b'element partikolari. Intom tkellimtu dwar ġestjoni tal-budget intelligenti. Jiena naħseb illi dan huwa element illi aħna irdu nwettquh baqa l-kbir jina naf illi eh, kullħat iħob l-affarijiet illi jagħmelu imma irridu naġaw nirrevedu fl-ambitu tal-kompetenzi tagħna fil-kumitat individwali fejn nistgħu innaqsu l-ispejjeż. Mhux biss għax il-linji tal-budget jew il-programmi m'għandhomx livelli xirqa ta' assorbiment ta' riżorsi, imma anke xi spiss aħna nħossu illi l-effetti fuq l-iżvilupp, fuq it-kabbir, fuq l-impjiegi huma limitati għal xi inizjattivi partikolari huma akbar għall inizjattivi oħra u għalhekk irridu nagħmlu ġestjoni mod intelligenti ta' riżorsi li għandna disponibilità tagħna. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci. Grazie tassew, rapporteur. Grazie tassew, nerġa' ngħidlek. Mela fuq dan ir-rapport Il-data tal-amenda hija fil-31 ta' Mejju, ħanivutaw fl-20 ta' Ġunju u ovvjament nistgħu ngħidilkom li din ser issir ukoll l-votazzjoni fuq rapport ser issir f'Lulju. Mela issa nistgħu ngħaddu mill-ewwel għal punt numru 5 u din hija l-sitwazzjoni bħalissa fuq l-MFF. Reporters edin fis hawnhekk fostna, għanna il-Sinjura Ivanova, mela bħala punta informazzjoni għal-membri u anki għal-min qed jarana bħalissa, nixtieq ngħidilkom dwar l-aħħar diskussjonijiet li aħna kellna l-bieraħ il-President tal-Parlament u delegazzjoni tal-Komitat Belġan flimkien mal-Presidenza Daniza u anki mal-grupp ta' kontat kif ukoll kellna l-President Schulz fostna. Aħna kellna l-opportunità ta' sikwit u fil-fatt li l-opportunità ġitna l-bira biex nispjegaw il-Presidenza Daniża li ovvjament dan saħab bejn il-Ministru Nikolaj u s-Sinjura Eh, signora li kienet eh, t-rapprezenta l-komitatu kol fiħdan il-komitat budgetarju, għana konna din emmek biex naraw x'kienet il-kaxa ta' negozjati, il-pakket. Issa il-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali wkoll ser jiddiskutu dwar dan f'Ġunju. U stajna nitkellmu dwar il-Kunsill Ewropew ta' ġunju l-agenda li ser konna involuta fiħdan din il-politika, ġibek intom tfakru tajjeb ukoll, il-Kunsil mandux jieħu deċiżjoni immedjata fuq iċ-ċifri. Ġifri mhux ċifri globali jew ċifri minn kategorija. Jew inkella ċifri bewħed u ieħor, ġifri l-Kunsil mandux ħaffef dettalji, speċjalment anke taħt kod deċizjoni il-prerogativa tal-Parlament u l lok ta' ġestjoni tal-Parlament għandha tinżamm. U fil-fatt huwa l-Kunsill Ewropew li xi drabi jieħu dawn it-tip tal- dawn id-deċiżjonijiet u mhux il-Kumitat tagħna tal-Affarijiet Ġenerali. Mela, però aħna naħseb semawna u femuna x'kellna ngħidu, il-Presidenza Daniża għandha l-intenzjoni li tieħu konsiderazzjoni dak li għadna, nittamaw li l-Konsil Ewropew jagħmel l-istess ħaġa, Mbagħad nkunu eh, ser nimxu lej rezoluzzjoni fil-plenarja qabel il-Kunsill Ewropew. U l-idea hi li ikolna xi sitt punti l-iktar l-iktar żewġ eh, paġni fejn niżlu il-prioritajiet u tħassib tal-Parlament Ewropew, il-linja ta' demarkazzjoni u kol f'dak li ju negozjati, periodu ta' negozjati. Aħna m'għandniex deċiżjoni però fuq id-data għal rezoluzzjoni biex tiġi votata fil-plenarja. Issa aħna konna qegħdin naħsbu biex ikonna din votazzjoni fit-2 ta' Mejju fi Strasburgu però il-possibilità l-oħra hija ġunju. Hemm raġunijiet għalfejn dan jista' jsir f'Mejju. U dan jippermettilna biex eh, din isir pubblika qabel il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali u f'dak il-każ tala eh, il-negozjati. Il u għalhekk din titkun fuq rapport tal-affarijiet ġenerali għal dawk li man negozjati fil-Kunsill Ewropew. Issa, l-għażla l-oħra hija din. li nippubblikaw jew nivvutaw din ir-reżoluzzjoni f'Ġunju. Ġifri bejn il-GAC u l-Kunsill Ewropew. l-aħħar deċiżjoni fuq din id-data ser tittieħed mill-konferenza tal-gruppi tal-presidenti tal-gruppi politiċi. U fil-fatt aħna qbilna wkoll li fil-qafas finanzjarju ekonomiku qed naraw fil-fatt l-affarijiet li qed qed jinqalgħu ħafna affarijiet hemm affarijiet qed jikkonċernaw anke dwar il-Greċja, anke dwar Spanja, hemm tibdil politiku fi Franza, tħassib ieħor fuq pajjiż ieħor u għalhekk ħajkonna Kunsill Ewropew straordinarju li fit-23 ta' Mejġ, dik il-ġimgħa ħankunu Strasburgu. Iġifieri id-dibattitu li l-President Schulz xtaq li kollu fuq din rezoluzzjoni flimkien mal-President tal-Kummissjoni u anki il-Presidenza Daniza. Bla dubju misar twassal għal xejn għaliex dawn il- l-interlokuturi ser ikunu verament imħabtin bil-Kunsill Ewropew f'Mejju, allura sissadna ma nafux id-deċiżjoni ħarja fuq id-data. Id-delegazzjoni tal-Kumitat tal-Budget edha tħejji abbozz u dar ser jitnizzel fil-konferenza ta' presidenti u il-grupp ta' kuntat meta fil-fatt jasal iż-żmien eh, f'Mejju u Ġunju mbagħad nresquha fil-plenarja nfutaw. Ħajkun hemm kumitati speċjali sa dan it-tant ser ikomplu jaħdmu fuq il-bażi legali differenti 67, 70, eccetera, eccetera Is-sur Kalfin, inti kon dettaljat ħafna u spiegajt ħafna sur President xinu jisseħ fin negozjati Mela, nishtiq najt xaħġa oħra però, din hija din nixtieq nifforma li kollegi li l-aħħar laqa ġifri l-laqa tal-biraħ bejn il-President Schulz u l-Ministru Vamen, il-Presidenza Daniża qed il-bib biex ikun hemm ċi tip ta' ċifri għal konsil ta' ġunju. U din hija xi ħaġa li l-Parlament jixtieq għaliex qabel ma nibdew negozjati sostanzjali fuq il-kontenut tal-politika ma nixtiequx nixtiequ naraw naqra ċifri. U met jgħidu li ma, xaktarx mux ħajkun hemm ftehim, però xorta waħda aħna rridu nkunu ċari li ta' bilħaq din mhix eskluża mid-presidenza Daniża. Ġifri dik l-informazzjoni ekstra li xtaqt ngħidilkom. Grazzi. Merci Velo. Grazzi tassew. Jien naħseb li se nistgħu l dan il-punt u ngħaddu wisal l-punt sitta fuq l-aġenda. Francesca kjoġbok inti qed ikollok konverzazzjoni mal-kollega tiegħek, misa nitolbu biex tajtinna wkoll l-abbozz ta' budget numru 3. Iva grazzi tassess u president, mela unek għan fuq surplus li din il-sena għandu valur aktar li mis-sena l-oħra u dan huwa sinjal tajjeb. Is-sena l-oħra fil-fatt kien hemm entità ta' 4 biljuni 540 u issa għanna elba u issa għanna 490 miljon. U dawn id narawhom minħabba il-differenza li jeżisti bejn il-671 miljun li huma marbuta ma' ħlasijiet tardivi u mbagħad 628 miljun marbut mal-salarji. Mbagħad hemm differenzi fis-salarji ta' 97 fil-miljun differenza fil-munita. Dan lat li ifisser fil-prattika tfaddil komplessi fiġifieri għandna iktar flus u inqas pejjeż qed jiġi mqabbel ukoll mal-budget tal-2011 u qed naraw naraw li hemm livell neutrali li timur fil-benefiċċju tal-istati membri għaliex tnaqqas il-kontribut li jridu jagħtu. Aħna dejjem diskutejna fuq l-opportunità li nżommu dan il-mekkaniżmu f'mument meta ta' kuljum niddiskutu fuq il ħlasit li mhumiex biżejjed u jekk nerġa' nirrepeti dan il-punt dan id-dokument fil-fatt għandu punti tekniċi u f'dawn id-diskussjonijiet anki meta nqisu rapport li għandu x'jaqsam ma' dab li ħan nkunu din niddiskutu aktar fid-dettall fil-plenarja. Din ser tkun okkażjoni biex nerġaw naraw jekk nistgħux nużaw is-serplas mod differenti U dan ikun ta' vantaċ għal budget Ewropew, ġifri mux tkun biss tfaddil minnaħa tal-istati membri, speċjalment din is-sitwazzjoni ta' kriżi. Għalhekk din hija biss l-ewwel prezentazzjoni un mbagħad il-Kunsill meta jieħu pożizzjoni inkun nista' nippreżentalkom eh, rapport fejn li jista' jbagħti wassal għal diskussjoni fil-kumitat u mbagħad fil-plenarja għaliex ovvjament aħna jrid ikollna budget amendat. Grazzi tassi, signor rapporteur. Melissa nistaw naddu għal punt numru 7. Instrumenti finanziari innovativi fil-kuntest tal afas finanzjari multiannuali. Eider? Iva, grazzi tassi, sur president. Iva, l-intenzjoni tijaj il-lum il niprezenta Anzi, miflok niprezenta l-rapport li jiena għadni għatnamel it-fassil tijaw u anki nirċivi kontributi għalih u li najdilkom xandom xjajdu il-kollegi tijaj fil-komitat tal-budget wara kif tafu l-lum il-ħamis, ħamis wara nafsinar, wara sessjoni plenarja, u allura hawnhekk għanna kem xi iktar diffikultà, però nista' nresqilkom u ngħidilkom xi ftit idejat li saw kunu ta' valura l-kollegi biex iżommu f'moħħhom mela rigward l-iskeda, l-intenzjoni tiegħi u li nresqu u abbozz tar-rapport fit-tmim ta' dan ix-xahar sabiex bekk nillokaw eh, ħina traduzzjoni u lan prinċipali kun li ikolna id-data ta' skadenza għal tressaq tal-emendi fil-21 ta' ġunju nadottawa meta nerġaw niltaqaw fil-komitat fil-21 ta' lulju ġifiri jina għawnek diġar ċevejt opinjonijiet mill-litre u mill-kokobu u maħxeħtu l-attenzjoni fuq elementi speċifiċi, pero bazikament jaqblu mal-linja li ħadd jien. ħajkonna rapport speċifiku però b'elementi partikolari, ġifri ma dipendenx minna biss li nitlu fid-dettalji fil-istituzzjoni finanzjari kollha, però almenu rridu nippruvaw najdu xinu ma l-kriterji ġenerali għal dawn l-istrumenti finanzjari, rridu jkunu. Ħajkun hemm erba' sezzjonijiet, l-ewwel waħda tkun qed tiddefinixxi u naraw x'qed ngħidu ġifier meta ngħidu strumenti finanzjari kellna laqad differenti, din hija kwistjoni teknika, hija komplikata u għalhekk tajjeb li niddefinixxu b'mod preċiż fuq xi qed nitkellmu qed aħna nitkellmu fuq strument finanzjarju mbagħad nixtieq nevalwa dak li smajna u kif l-affarijiet ħadmu. Qabel il-Turkwas Week aħna kellna xi ilmenti kellna wkoll esperti li ħadmu wkoll ma' dawn l-istrumenti u qalulna li għalna punti tajbin u dawk ħazina tal-istrumenti finanzjari u kif aħna nistaw intejbu l-affarijiet. Jina għamilt taqsira ta' dan fil għaj, jina ħares li l-proposta tal-Kommissjoni fil-dettal u ma tkellmu dwar il-qafas finanzjarju mill-2014 l-2020. Jina ħares li da kollu minn perspettiva budgetarja smajtu kol eh, ħaris ukoll il-proposta u mbagħad irridu naraw li daqsxejn il-Kummissjoni se tagħmel meta tressaq rapport jew inizjattiva fuq l-istrumenti finanzjari li forsi tkun iktar wiesa u tkopri kemm xejn aktar eh, punti minn dak li kienu koprew qabel. Jien naħseb li dan ikun element sinifikattiv dan id-dibattitu aħna dak li qed nippruvaw namlu bl-istrument finanzjarju irridu naraw kemm huma kbar daw l-istrumenti finanzjarji u anki kemm għandu jkun garantit il-finanzjament tagħhom jew kemm għandu jkun disponibbli permezz tal-budget komunitarju. Jina u koll irċevejt amenda fu, amendi fuq ċertu suġġetti kwistjonijiet li der dejjem din jerġgħu jitfaċċaw u ħankun qed nitkellmu fuqhom f'dan id-dibattitu, però kollegi xieħtu l-attenzjoni li biex li e FIs ikun jistgħu jaħdmu kif suppost, aħna irid ikollna analiżi ċara. ta' x-suppost jamlu kif għalfe edin hemm. U sabiex nassikuraw li huma jiġu użati b'mod effettiv bosta kollegi qalu li jrid ikun hemm konsistenza, jridu jidħlu tajb flimkien, jekk għandhom jaħdmu tajjeb u għandhom ikunu flessibli wkoll. Għaliex jekk aħna meta nibdew nużaw, meta nibdew naħdmu bihom, jridu jidħlu b'mod tajjeb kuntest partikolari u dak il-kuntest mbagħad jekk jitbiddel matul is-snin, dak il-każ għandhom ikunu kapaċi jadattaw ruhom. Kritika li waslet ukoll għal FIs u l-fat li huma wis mifruxa u għandhom jinġabru kemm xi aktar flimkien f'żoni ta' intervent, allura rritu jkun hemm aktar aċċessibilità u jrid ikun hemm massa kritika adegwata rridu nħarsu wkoll lejn x'tip ta' kriteri għandna infasslu ex ante, xfil politiċi x'dak dak li fassanna l-proġetti minn qabel li ġifri għandu jkun finanzjati jew finanzjament parzjalment permezz tal-EFIs u anki xtib ta' informazzjoni u sistemi ta' kontroll għandu jkollna eh, hawnhekk uh, imwaqqaf. Għanna xaħat fostna mill-Kommissjoni u espert fuq dan il-qasam u jena nishtiq fil-fat nishtiq li jixtulna kemm xejn iktar dawl dwar dan it-ħassib li għanna 27-11 mill-Qorti tal-Ġustizzja ma kien sibu kritika dwar il-fatt kif l-istrumenti finanzjari ħadmu sissa. Jekk il-Kummissjoni tkun tista' tagħtina kemm xi aktar informazzjoni din tkun ta' valur. F'waħda mill-paragrafi din il-qorti rapportat li ikun hemm memx informazzjoni biżejjed dwar ir-rotazzjoni u l-effett multiplu l-idea li forsi kolem wis flus allokata għal font jista' jiġi ġustifikat meta eh, dan il-flusina tal-settur privat. Mbagħad mbagħad ikun hemm riskju li ikun hemm ta' setturi għal fejn jistgħu jintefqu l-flus. u mbagħad dan jista' jillimita l-appoġġ għal istrumenti finanzjarji li x'aktarx huma aktar konvenzjonali u li iħallu barra eh, strumenti finanzjari oħra li jistaw ikunu aktar strutturati u aktar trasparenti. Dan kien il-klim tal-orti ta' tal-awdituri u ma naxek forsi l-Komissjoni tkun tista' xtatina aktar informazzjoni għaliex jiena sissa għaddi ma smajċej fuq daw l-istrumenti derivati. U nishti nara x'taħseb il-Kommissjoni dwar dan kollu mill-Qorz tal-Awdituri fil-Lussemburgu. Però din tista' tkun utli ħafna fiħdan il-Kumitat tagħna u importanti wkoll għall-Unjoni Ewropea Permezz daw l-istrumenti finanzjarji jekk aħna nisaw b'mod mod adegwat, jekk aħna nilħu kunsens, dak il-każ aħna nistgħu niffinanzjaw l-infrastruttura kollha u naraw li dawn ikunu klużi fil-istrateġija ta' tkabbira l-2020. U dan ma jistax isir biss eh, fuq livell nazzjonali, ma jista' jsir fuq livell Ewropew. Grazzi tas-sewajda. Bazzikament aħna provajna naraw xini, ma daw eżattament l-istrumenti finanzjari, ma nafx kif dan et jiġi tradot f'ħafna mill-lingwi, pero dan, din, din il-frazi pjuttost ambigwa. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq il-perspettiva finanzjarja, però hawnhekk qed nitkellmu fil-fatt fuq il-perspettiva budġetarja, għed nitkelmu fuq is-suq finanzjarja, għed nitkelmu fuq il-banek. Ċfri dak kważi kważi m'għandu xejn xi fuq il-budget. Allura meta aħna nitkellmu dwar strumenti finanzjari innovattivi, għawnek għet nitkelmu dwar strumenti budgetari, dwar eh, self ta' kreditu, hija taħlita ta' tnejn, hija waħda jew l-oħra, hija taħlita forsi ta' tnejn, ċifri hawnhekk għandna element ta' ambigwità. Għalhekk ir-rapport ikun eh, post tajjeb, mod tajjeb kif aħna niddefinixxu dawn l-affarijiet, rridu naraw l malanijiet, il-kundizzjoni li jiġu applikati. Aħna wkoll ħejjina studio u ser ikonna wkoll preżentazzjoni fuq dan l-istudju f'Ġunju. U il-kalendari se jkunu dawn prezentazzjoni tar-rapport bil-miktub fil-31 ta' Mejju ġif fil-qalimis lam id-dati tal-iskadenza l-amendi f'Ġunju. Kon itre u reġi ser jkunu din jaddottaw l-opinjonijiet tagħhom fix-xar ta' Ġunju u l rapport tagħna ser jisir f'Lulju. Inti trid tikkoreġi dak li għad xaħat xi ħadd minnkom? Iva l-amenda tal-data ta' skadenza hija fil-21 ta' Ġunju, dik hija l-data ta' skadenza l-amendi. Iġifri 12 jew 21, le, il-21 ta' Ġunju. Mela għajda hija simbolika Eh, ħafna għażlet l-ewwel ġurnata tas-sajf għall data ta' skadenza. Mela, jekk m'hemmx aktar kummenti f'dak il-każ nistgħu ngħaddu għal punt 8. Hawnhekk għandna r-rapport tas Sur Gajer fuq il-Fond Soċjali Ewropew. Iva, hawnhekk qiegħed. Skużani, tejt is-sur, tejt is-sinjura Gardja ma nafx jekk tistgħu xi rispondi l-mistoqsijiet li ppreżentajt jien. Iva, grazzi ħafna, Sur President, eh, tgħid il-Kummissjoni. Nixxinejt fil-qosor ir-rapport mill-Qorti tal-Awdituri jitkellem dwar l-idea ta' ġestjoni maqsuma, mod partikolari meta jitkellmu dwar il-politika ta' koeżjoni. Issa l-proposta dwar l-istrumenti eh, finanzjarju l-pjattaformi nux magħhom jinġu indirizzati per messa ġessjoni diretta u indiretta minnaħa tal-Kommissjoni. ċfir dawn huma żewġ ideat separati. Issa jiena l-Sinjura u l-Kumitat Komt batilom il-dokumenta ħidma tagħna. U dan iwieġeb għall-ideat illi ġew proposti mill-qorti tal-awdituri u, den, u forsi se jkollna wkoll laqa informali mal-Kumitat ta' Kontroll tal-Budget. Grazzi. Grazzi ħafna, il-President. Idea? Dak huwa l-messaġġ minn il-kap tagħna. Issa, il-kollega tagħna s-surgaja dwar il-Fond Soċjali Ewropew. Grazzi ħafna, Sur President. Skużani li jett moħbi hawn fil-rokna tal-kamra. Imma u qiegħed. Nixi insemmi xi punti qabel il-punt dwar il-punt l kif kellna naħseb li tkun idea tajba li kieku l-kommissjoni tinkludi fil-dokument ta' ħidma tagħhom il-ħsieb u l-idejat li fil-fatt tqajmu minnaħa tal-Parlament illum ma nasibx li għandu jkun hemm xi bekk ma jkun hemm l-ebda dewmien minħabba nuqqas ta' informazzjoni. Issa, rigward il-Fond Soċjali Ewropew, jien diġà tkellimt ma' relaturi oħrajn u ma kellna l diskussjoni kontroversjali. Issa minn xi proposta ta' għal emendi għal proposta tal-Kommissjoni u nispera li huma jistgħu jaċċettawhom. Minn 16 sa 19 huma emendi li jiena rtirajt. Naħseb li nistgħu nsibu soluzzjonijiet aħjar. Iżda nixtieq insemmi li din is-soluzzjoni għadni qed naħmija jien. Ġifiri, jek jġokkom, ignoraw l-emendi preċedenti, l-emendi li semmejt minn 16 sa 19. Nsemmu l-investiment eh, fil-edukazzjoni, taħriġ, il-mobilità tal-ħaddiema, l-ġidu l-faqar, zidu l kapacita soċjali, ikun hemm iktar effiċenza fl-amministrazzjoni pubblika. Iva dawn jikunu flus li u b b'mod tajjeb u b'mod effiċenti, però irridu li jkun hemm rizorsi, risorsi irridu nifukaw fuq li jkun hemm iktar kapaċità fl-istituzzjonijiet. Irridu nżommu f'moħħna illi 20 fil-mija irridu jġiddu l-faqar mill-inqas għal-qas 20% jridu jġiddu l-faqar u jġibu l-ugwaljanza soċjali. Din għadha tkun priorità. Issa, il-Kummissjoni qed tipproponi tliet eh, oqsma iż-żoni l-inqas eh, iż-żoni żvantaġġati għandhom jirċievu 25 fil-mija Għanzi 25% tal-fondi strutturali għal dawn ir-reġuni għandha tiġi mill-ISF. Mill-ISF. Din hija 27 biljun euro. Imbagħad nitkellmu dwar 15.6 eh, biljun euro li nataw qasam ieħor u l-ISF għandha tipprovdi l-maġġoranza tal- fondi għandhom jingħataw l-reġjuni li huma l-iktar l-iktar ehm, b'saħħithom, jiġifieri 24.6 biljun euro. Dan kollu skont il-Komissjoni, wara l-ewwel skambju ta' ideat, provajt insib kompromess orizzontali fuq l-ISF. Issa, mal-koordinaturi iddeċidejna illi ħankunu stretti u ħan nifukaw fuq li nsaħħu eh, l-ICF pala instrument, n-table koordinazzjoni mezz oddot oħrajn ma jkun hemm riduplikazzjoni u konsiderazzjoni l-innovazzjoni u tibdil soċjali. Irridu nużaw iktar somom li nataw f'darba bekk naqsu xogħol amministrattiv u anka minħabba li kien hemm il-menti minnaħa tan tal-benefiċjarji illi hemm ħafna burokrazija rridu jagħmlu ħafna applikazzjonijiet sabiex fil-fatt jirċievu l-flus. Rridu wkoll jkun hemm definizzjoni tal-inklużjoni attiva. Rridu li jkun hemm definizzjoni illi fil-fatt tissodisfa il-kollegi tagħna fil-kumitat tax-xogħol għana rridu illi kolna definizzjoni illi fil-fat tu post id-definizzjoni kemm xejn f'ira li prezentat il-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi għajt il-President. Hemm xi kummenti? Isur Koflowski. Grazzi ħafna sur President. L-ewwel nett nixtieq ringrazzja lis sur Gaja tal-opinjoni tiegħu illi hija verament interessanti. Aħna nilqaw il-proposti tiegħu naqbdu ma' relaturi li għandna bżonn ikkoordinaw dawn l-istrumenti komunitarji mod aħjar. Irridu wkoll li jkollna linji ta' demarkazzjoni ċara bejn l-ambitu tal-ISF l-IRDF, l-Erasmus for All, bejn dawn kollha sabiex nasiguraw li ma jkunx hemm duplikazzjoni u sabiex ukoll niksbu l-aħjar benefiċċji minn dawn il minn dan kollu minn dawn l-istrumenti kollha. M'għandniex nifukaw wisq fuq il-proċeduri, iżda nifukaw fuq ir-riżultati. Għalhekk jiena nilqa l-proposta tal-Komissjoni sabiex nsimplifikaw il-proċeduri tal-ISF. L-idea ta' standard unit costs u li jkun hemm rata fissa naħseb illi tagħmel ta sens l-istati membri għandhom jaqblu ma dan kollu jaqblu ma l-ideja ta' semplifikazzjoni minn flok dejjem jitfol b'saten fil-roti. Nilqa u koll li kunem indikaturi ta' effiċenza għal dawn il-programmi. Jina nemmen il komissjoni tista' tagħmel valutazzjoni tal-valur miżjud tal-, tal-grants li tinetaw fuq livell globali u jaraw x'benefiċċji qed iġibu l benefiċjarji li SF hija għodda importanti u għandha tintuża sabiex naqbdu l-potenzjal ta' zaza u ta' nis għandhom dizabilta li bħalissa tisbu diffiċli jisibu xogħol. Bħalissa ma' żmenijiet diffiċli u mod partikolari huma diffiċli għal żgħażagħ u nies Li SF mhux ħadd tneħħi l-faqar u n-nuqqas ta' xogħol kompletament. Iżda jekk ikollha ġestjoni tajjeb ta' din il-fondi, ħatkun tista' tgħinna nimbuttaw l-istrateġija, il-qoddim l-istrateġija tagħna u tgħinna nużaw aħjar dak l-istrumenti li diġà għandna u dan tagħmlu billi Kisser l-ostakli illi ġa jeżistu bejn il-fondi differenti. prezzi. Jekk mem lebda kummenti oħrajn ma nasix infakkarkom fil-kalendarju. Il-data ta' skadenza għall-emendi hija 16 ta' Mejju f'nofsinhar, mbagħad aħna nivvot ħanippreżentaw il votazzjoni fil- 20 ta' Ġunju id-data ta' plenarja għada ma għacċettata eh, aċċettata għada maġiċ ma deċidejniex fuqa, pero ehm, nimxu għal-punt li jmiss, relatur mux jiet, għaw għal għan itkellem il-frok u jekk eh, t-permettu li. Aħna dan huwa il-pjan ta' il-pjan għal mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarietà tal-Unjoni Ewropea u dan brabta mal-arar li kienem fil-Lugurja fit-Tuskana fl-Italja sena l-oħra. soltu talba ta' rikjes ta' trasferiment anzi hija emenda fil-budget ġifiri emenda 22 13 u din ġiet aċċettata fis-16 ta' Marzu id-danni illi ikkawżan dan l-arar jammonta għal madwar 700 miljon euro. Hemm diversi il-bsited, irtiset, negozji u anke djar li ġew affettwati. Il-Kunsill iħoss illi il-famuż protokoll numru wieħed l-annes ta' trattat ta' Ruma kieku japplika hawnhekk dan għalhekk jitlob li jkun hemm data ta' skadenza li tkun ta' tmin ġimgħat zejda. Għalhekk ħajkun hemm ittra li ħat ta' adozzjoni li tindbat mill-Kunsill għall-Kummissjoni fit-30 tax-xar. Dwar dan il-punt. Issa l-kalendarju huwa hekk. data ta' skadenza l-emendi hija l-24 ta' Mejju, Reġi ħaj eh, jippreżenta opinjoni fit-30 ta' Mejju, il qalim istana tkun 31 ta' Mejju u mbagħad nagħmlu l-votazzjoni tagħna il-plenarja fejn ħan prezentaw dan kollu tkun 12 u 13 ta' ġunju. Grazzi ħafna l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna huwa il-politika tal-bini. Jista' jkun tiftakru illi il-tnejn għadda Monika Holmajer prezentat il-problemi marbutin ma' l-Eastman Building Krem diversi kwistjonijiet dwar anka li fil-fatt noħol u dar tal-istorja Ewropea u aħna daw l-idejat id n-indirizzaw fil 30 ta' Mejju. Grazzi ħafna, l laqas biċċat. Grazzi. All right.